Herzlich willkommen zum Sinar it-tajjeb kollegi. U eh, nibdew l-aħħar biċċa tal-maratona tana għallum. Nittama illi trejjaqtu u eh, straħtu ftit wara il- eh, laqa li kena dal odu Illum għanna proposta għal direttiva dwar l-iskart ta' tamir elettriku u elettroniku marufa bħala WI. Karl Heinz Florence, il-rapporter tana ilu jaħdem ħafna, hemm xi kompromessi u nistgħu nibdew mill-ewwel bil-kompromess numru wieħed. Dawk favurek joġobkom kompromess numru wieħed. Kontra, astenzjonijiet għaddiet. Umbat emenda konsolidata numru wieħed dak favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit ukoll. Promess numru 2 dak favur. Kontra. Astensjonijiet. Kompromess għadda. Kompromess numru 3 dak favur. Kontra. Astensjonijiet għadda. Emenda konsolidata numru 2 dawk favur. Kontra. Astensjoniet. għaddit. Bat nifotaw fuq il-kompromess numru 4 dawk favur, kompromess numru 4. Grazzi, dawk kontra, astensjoniet. Għaddaw kol dak il-kompromess u issa naddu għal l-emendi individuali, emenda 58 daw favur. Kontra, astensjonijiet, għaddit. Emenda 60, sur, ta' sur Panajatov, dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Għanna point of order. Naħseb insejt li tajdinna nivutaw fuq 59. Tajt il-Sinjura Brent. Sfortunatament dik l-emenda waqat għalix 58 ġiet adottata, ad jgħid il-President. Tajjeb mela naddu issa biex eh, nivvotaw fuq grupp ta' emendi, artiklu 2 minn 2 sa' 6 favur kontra sanzjonijiet għaddi. ħamsa u sebajn u rossi dak favur kontra astensjonijiet maddeċ. Sitta u sebajn dak favur kontra astensjonijiet għaddiet. 79 dak favur 79 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. 82 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ. 81 favur, kontra, namlu verifika. Vot elettroniku, emenda 81. Zwei S und D zu viel. Ein S und D zu viel. Tnejn zejda fuq in-naħa tal-S&D. issa numru qegħdin tajjeb. 33-23. Mela, 84 dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet maddiċ. 83 dawk favur. Kontra. Assenzjonijiet maddiċ. 85 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ 86 irtirata 87 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ 88 ġiet irtirata 12 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet We had to design dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. Tnejn u design dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. Tlieta u design dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. design dawk favur kontra assenzjonijiet maddiċ. 96 u 97 huma identiċi daw favur kontra assenzjonijiet maddiċ. 98 u 99 u 100 huma identiċi daw favur kontra assenzjonijiet maddiċ jew maddewx. 101, 102 huma identiċi favur, kontra, astensjonijiet, maddewx. 103 dawk favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. Mija u tminja ta' Sororeste Rossi Dak favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Mija tmintax ta' Sinjur Sirpa Pietikajnen, dak favur, kontra, astensjonijiet niverifikaw. Votazzjoni elettronika fuq l-emenda 118. Und die Abstimmung beendet. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. 125 Panejotov dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa namlu qabża kbira l qoddim artiklu 7, paragrafu 1 a emenda 140 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. Artiklu 8, paragrafu 2a, 165, kjoġobkom, favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. 167 mir-rapporter dak favur kontra astensjonijiet għaddit 20 menda ta' rapporter dak favur kontra astensjonijiet għaddit 170 ta' Sir Chris Davis dak favur kontra astensjonijiet għaddit 171 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 21 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 172 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ. 187 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Mija tmenin dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. disajn dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Se niverifikaw fuq 192. Ein S&D, ein ECR zu viel. Ein ECR. Um, uh, eh, wieħed zejjed mill-SND u l-ECR xorta għatem zzejiet fuq l-ICA, wis nis għat jivvotaw fuq l-ICA, issa għaddit. 31 favur, 27 kontra. Mija 193 dawk favur, kontra, astensjonijiet, nivverifikaw. verifikaw verifikaw il-vot fuq l-emenda 193. Bendit. Votazzjoni maluqa. Għaddiet bizbrix. 194 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet niverifikaw vot elettroniku għal 194. Beendet. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. 202. Għaddit. 201. Dak favur, l-emenda 201, Skilakakis. Kontra, astensjonijiet maddiċ. 204 ta' Sir Chris Davis, dak favur, kontra. Astensjonijiet għaddiet. 205 Lepage. Dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. Mitejn uħdax, mitejn seba. Davis u Dalanga. Dawk favur. Kontra. Aħjar naraw bil-votazzjoni elettronika fuq l-emendi 211-207. Ein PPE zu viel? Gut. En wieħed zejjed fil-grupp tal-PPE. Votazzjoni maluqa? Għaddit, għaddit. 210 Weisgerber u Kramer. Dawk favur? kontra assenzjonijiet maddiċ. 28 dawk favur. Kontra astensjonijiet għaddit. 218 Grostet Sui favur kontra Astensjoniet għaddit 219 Gerling dawk favur kontra Astensjoniet maddit 220 dawk favur. Kontra. Astensjoniet għaddit. 221 dawk favur kontra Assenzjoniet għaddit. 222 222 dawk favur kontra Assenzjoniet għaddit. 223 dawk favur kontra Astensjonijiet maddiċ. 29 Min rapporter dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 30 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 224 dak favur kontra Assenzjonijiet ma ddiċ. 31 favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 229 dak favur kontra assenzjonijiet għaddiet. 32 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 230 u 240 huma identiċi dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 231 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ 232 dak favur kontra astensjonijiet maddiċ 234 dak favur kontra astensjonijiet għaddit 233 favur kontra astensjonijiet maddiċ 235 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit 236 237, 38 u 39 dawk favur kontra astensjonijiet għaddew 241 dawk favur kontra astensjonijiet maddiċ 33 dak favur kontra astensjonijiet għaddit 34 dak favur kontra astensjonijiet għaddit 243 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 244 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 245 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 246 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 247 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 248 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. L-emendi propona Sur Davis ġew accettati. 250 issa dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Maddiċ. 249 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet? Għaddiet. 251 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddiet u issa l-annessi. 253 dawk favur sur Tremopolos kontra astensjonijiet għaddit 254 fjellna favur kontra astensjonijiet maddeċ 255 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ 38 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 256 dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ. 257 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 258 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 259 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 260 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet 260 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet ukoll mela dak kien grupp ieħor illi kollha ġew uh, eh, mill-qwa. Werbajn, dak favur, kontra astensjonijiet għaddit, 263 u 41 vot maqsum L-ewwel parti dak favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. Umbat 263 parti B, dik it-tieni parti dak favur. Kontra. Astensjonijiet maddiċ. Umbat hemm il-tielet eh, parti 263 parti ċed dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 41 tini parti dak favur. Uh, le, di taqa, fil-fat. Menda 40 taqa. U sanaddu għal premessi. Premessa 7, emenda 42 dak favur, kontra astensjoniet għaddit 43 dak favur. Kontra astensjoniet għaddit 46 dak favur kontra astensjoniet għaddit 48 dawk favur kontra astensjoniet għaddit 47 dawk favur kontra astensjoniet maddeċ 49 dawk favur kontra astensjoniet għaddit 52 dawk favur kontra astensjonijiet deċ 50 dak favur kontra astensjonijiet deċ numru 3 dak favur kontra astensjonijiet għaddiet Wieħed ħamsin dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. Erba dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. ħamsin dawk favur kontra astensjonijiet maddeċ ħamsin dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 56 dawk favur. Kontra. astensjoniet, għaddit. 57 emenda ta' rapporta dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Minna xinna nħaffu proset. Issa, votazzjoni elettronika fuq la bozz ta' rapport kollu kemmu votazzjoni elettronika fuq il-rapport kollu kemmu kif ġie emendat votazzjoni miftuħa fuq il-bankiet tal-SND hemm persuna żejda qiegħda tivvota. Votazzjoni magħluqa. 54 favur, wieħed kontra tlet astensjonijiet u issa nivvotaw fuq la bozz ta' riżoluzzjoni leġislattiva, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. 51 favur, wieħed kontra 3 astensjonijiet. Nifirħu l-rapporter Karl Heinz Florenz. Nifirħu kol l-Shadow Rapporteurs illi ħadmu fuq dan il-rapport u l-segretarjat illi għamel bieċa xogħol eċċellenti fit ħejjija tal-lista tal-voti. U issa naddu għal punt li miss fuq l-agenda tagħna għax għadna ma restejniex. U il-punt li miss huwa uh, dibattitu fuq Deepwater Horizon, disastru ta' żejt li seħ fil-Golf tal-Messiku. Thank you. Deepwater Horizon, oil spill in the Gulf of Mexico. Mela, il disastru ta' zejt ta' Deepwater Horizon fil-Golf tal-Messiku. Jekk jaġabkom, zommu silenzju, zommu dibattiti personali għal barra ħankomplu bil-laqa. Yes, yes. Wonderful. PPE, are you clear? PPE, Nesti. Mela. Richard Zeber, jek joġbu, għandu l-kelma. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Auf meiner Seite noch Gratulation an der Bürger. Grazie Hafna. Jena nishtiq nifraħ l-rapporter fuq il-riżultat eċċellenti li kiseb għal votazzjoni tal-WI. Iżda għanna kwistjoni ambientali taħraq ħafna hija problema kbira li mhux qiegħda qrib tagħna iżda hija importanti ħafna l-ambjent marittimu kif ukoll għal ħajja marittima fil-ħlejjaq tal-baħar. Bħalma nafu mill mill-immaġni li qed naraw, mir-ritratti li qed naraw fil-mezzi tax-xandir, kuljum qegħdin nitkellmu dwar il-Golf tal-Messiku. Neħtieġu niddiskutu dan is-suġġett u anki tħaffir għażejt f'kundizzjonijiet estremi kien hemm ħafna problemi u rridu niddiskutu l-kwistjoni kollha ta' taffir għażejt u biex nfittxu l-kombustibli ġejjin mill-fossili anki taħt kondizjoniet perikolużi bħal dawn. Aħna neħtieġu li nitolbu aktar livelli ta' sigurta u ovvjament emlok aktar għal leġizlazzjoni. L-informazzjoni tiegħi qed niksiba mill-mezzi ta' xandir iżda apparentament ir-regoli tal-Istati tal-Istati Uniti huma inqas stretti minn dawk tal-Unjoni Ewropea Madana kollu nishtiq nisimaw minnant il-Kommissjoni x'għandhom xi jgħidu u x'nistgħu ntejbu aħna fiħdan l-Unjoni Ewropea. Imbagħad hemm anke kwistjoni li konna font għal tiswijiet ta' kwalinkwa ħsarat li jistgħu iseħħu u l-PPE kommetta ruħu li jagħmel font bħal dan iżda jeħtiex li konna leġizlazzjoni sabiex bekk ma nkunux qegħdin inserħu biss fuq ir-rida tajba biex namlu natu kompens għal dawk il-vitmi ta' dizastri ambientali bħal dawn. Naħseb li ħsara li seħħet fuq il-livell ambientali hija konsiderevoli ħafna u ħatkun diffiċli ħafna li nagħmlu tajjeb għaliha. Meta naraw il-ħsara ekonomika din hija biss parti mill-problema. Jekk iżejt ikompli inixxi u jekk aħna niġu affettwati aħna fl-Unjoni Ewropea minħabba l-Golf tal-Messiku dan hija xi ħaġa oħra li rridu niddiskutu. Naħseb li aħna dan il-grupp tagħna fil-Kumitat Envi għandna noħorġu b'riżoluzzjoni għal plenarja li jmiss. Dan għaliex dan huwa suġġett importanti ħafna u bħalma kont qed ngħid is-settur kollu tal-enerġija qed jiġi affettwat. U għalhekk jeħtieġ li jkollna opinjoni siwja fuq dan is-suġġett. Grazzi. Grazzi ħafna, Richard Zieber. Em, numru ta' mistoqsijiet minn naħa tal-Kummissjoni. Jampanek minn Digi Enerġija. Jek joġbok tista' tagħti tweġiba għal dawn il-mistoqsijiet li trasqulak. Thank you, Mr. Chairman, and good. Grazzi, President. Wara l ofsenar tajjeb l-kulħadd. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja l-Kumitat tal-Ambjent talli ħa din il-kwistjoni b'mod flessibbli fuq l-aġenda nixtieq infakkar il-presenza tal-Kummissarju tiegħi fil-plenarja ta' Strasburgu fejn xi ilu ta' rendikont tal-azzjonijiet tal-Kummissjoni f'dan id-diżastru li seħ fil-Golf tal-Messiku fl-istqarrija tiegħu huwa stieden il-Parlament li jkollu kooperazzjoni sfiqa mal-servizzi biex nimxu l-qoddim għalek l-inizjattiva ta' dan il-komitat naprezzawa bisħiħ u nħarsu l-qoddim biex naħmu flimkien ma'kom biex bekk jitkompla dialogu li għanna sabiex bekk nastu għal konklużjonijiet prattiċi. Jiena nishtiq najt, għandix għalfejn għod fakkar, iżda ovvjament aħna għanna simpatija kbira għal vitmi tal-dizastru tal-Golf tal-Messiku u aħna allarmati bħal kwalinkwa persuna oħra kemm fuq livell personali iżda anke fuq livell ekonomiku kemm l-implikazzjonijiet li hemm bħalissa iżda anke dawk li għad iridu joħorġu minn dan id-diżastru naħseb li l-aqwa approċċ biex nħares li din il hija li nagħti stampa ġenerali tal-Kummissjoni tal-azzjonijiet li jattieħu l-Kummissjoni bħalissa u dawk li jeħtieġu jittieħdu. Kemm fih dan is-servizzi tal-Kummissjoni iżda anki il-barra minn hekk mal- l-interazzjoni tagħha ma' istituzzjonijiet Ewropej oħrajn u anke partijiet interessati kemm fiħdan l-Unjoni Ewropea kif ukoll barra. Jien nixtieq nagħmel żewġ kummenti fuq is-sitwazzjoni tal-Golf tal-Messiku innifsu qabel ma ngħaddi għal kummenti aktar speċifiċi. L-ewwel nett nafu li dan id diżastru għadu għaddej, għadu għet jitkompla, infetħet investigazzjoni mill-Istati Uniti, iżda anki ma kull tip ta' analiżi li għadhom għaddejjin bħalissa fuq dan id-diżastru u għalhekk il-kawża ħarija ta' dan id-diżastru għadha ma ġietx stabilita. Għandna nżommu dan f'moħħna meta nqisu dan l-affarijiet u meta nikkonsidraw l-azzjonijiet l-aktar xirqa bħala tweġiba għal dan id-diżastru jew diżastri oħrajn. Hemm differenzi mbagħad li rridu nikkonsidraw bejn ix-xogħlijiet fil-Golf tal-Messiku u dawk fiħdan l-Unjoni Ewropea. Nafu li diġa semmew fil-stampa u kienem dejta profduta fuq il-fat li l-operazzjoniet li tiseħħu offshore fil-Stati Uniti huma differenti u ma ħafna iktar olin u ma ħafna iktar fondi meta qablin ma dawk tal-Unjoni Ewropea. Deepwater Horizon qegħdin ħafru għażejt punti aktar fondi minn dawk tal-Unjoni Ewropea u għalhekk mill-informazzjoni li għandna ma l-industrija u rridu nidifinuha mal autoritajiet nazzjonali u mal-istati membri kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll madwar l-Unjoni Ewropea l-industrija topera fil-Baħar ta' Tramuntana għal 1220 metru. Hemm operazzjonijiet fibħra aktar fondi iżda naħseb li l-aktar fondi huma ta' 700 metru huma ħafna inqas baxxi minn dawk ta' Deepwater Horizon. Aħna għandna indikazzjoni li għadha mhux ċara mill-industrija rridu nsemmu dan affarijiet li l-estremità l-estremità tal-kundizzjonijiet jistgħu jitqablu ma' pajjiżi oħra jew ma' mkejjen oħra fid-dinja bħal pereżempju fil-Golf tal-Messiku. Iktar ma jkun hemm eh, tħaffif livell aktar font għal-bahar aktar ħajkun hemm temperaturi għoljin u ovvjament ħajkun hemm kundizzjonijiet differenti meta imqabbel ma' dawk tal-Unjoni Ewropea. Dawn it-temperaturi ovvjament ma huma għoljin wisq biex ilaħħaq magħhom it-tamir li jista' jagħmel il-bniedem li jista' juża l-bniedem, iżda s differenti minn dak li mqabbla ma' dak li qed naraw fit-televiżjoni għall golf tal-Messiku. aħna bit-tamir tagħna u bil-vetturi tagħna li ħafru eh, għaż-żejt għandhom kwistjoni differenti anke fir rigward pressjoni differenti, temperatura differenti, ecc. Dawn il-kondizjonijiet f'moħħna aħna xorta waħna bdejn azzjonijiet bikrin wara il-gravità ta' dan id-diżastru wara li bdew jiċċaraw l-affarijiet, bdejna azzjonijiet interni u bdejna reviżjoni mill-ewwel ta' leġiżlazzjoni li għandha tiġi implementata diġa semmejnija fl-introduzzjoni, hemm xejra sħiħa ta' leġizlazzjoni Ewropea li qed tapplika għal taffir ta' żejt lil hinn mill-kosta u anke r-riżorsi ta' żejt lil hinn mill-kosta din tkopri aspetti tekniċi, sigurtà, sigurtà fuq il-post tax-xogħol, is-sigurtà tal-personal, is-saħħa u s-sigurtà tal-ekwipaġġ u anke l-ħarsin tal-ambjent, il-prevenzjoni ta' kwalinkwa tnixxija jew ħsarat sa saħan sitra il responsabilta jew inkella li determinaw ta' minija ħtija jew responsabilta sabiex inaddaf għall-ħsarat li jenqalaw jew biex ikun hemm segwitu. Aħna rridu niżguraw li l-leġiżlazzjoni li tiġi implementata fuq livell tal-Unjoni Ewropea tkopri dawn l-affarijiet kollha u għalhekk aħna ninsabu fiħdan riviżjoni interna. Servizzi għedin jaraw il-partijiet differenti tal aki jaraw xem fuq il-post, xem fis-seħ u kif dan kollu jaħdem wara din il-periodu ta' riflessjonijiet bikrin ħankunu nistaw namlu skambju ta' informazzjoni u nieħdu azzjoni koordinata sabiex bekk ikonna u koll l-lan leġislattiv li aħna nħarsuħu koll. Għanna xoll li għadu għaddej u għalissa għalek nkunu nistaw naġiċu fuq id-jufijiet ta' leġislazzjonijiet xem noqqasijiet iżda jekem hemm xi miżuri speċifiċi li rridu jittieħdu fuq x'tassow ikkawża l-inċident dak ma nistgħux niddeterminaw għalissa. Aħna b'mod parallel għandna mekkaniżmi ta' tweġiba li tajnijom ħarsa anke fuq il-level tal-Unjoni Ewropea u dawn huma komplementari għal dak li jeżistu għal level nazzjonali qegħdin naraw l-attivitajiet offshore zdan kif fuq livell tal-Unjoni Ewropea għandna strumenti li jistgħu jiġu applikati sabiex nżidu l-valur fuq livell tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta' attivitajiet ta' ċertu stati membri mill-quta. Għandna aġenzija speċjali li ġiet imwaqfa l-EMSA, l-Aġenzija Sigurta Marittima Ewropea, dinija aġenzija li għanda strumenti apposta li jistaw jintużaw biex jiġildu kontra l tnixxija ta' żejt jew problemi relatati. Għanna mekanizmu ta' ħarsin ċivili, ta' protezzjoni ċivili mill-Direttur Ġenerali tal-Enerġija u anki biex ikun hemm skambju ta' informazzjoni u titjib tal-azzjoni fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea komplementarieta ma' dak li jista' jseħħ fuq l-Istati membri. Dan li qed iseħħ b'mod intern qed naraw ukoll azzjoni esterna bħal pereżempju l-ewwel net iva aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu skrutinju tal-leġiżlazzjoni internament biex naraw jekk hemmx dak kollu li huwa meħtieġ iżda m'għandniex reġim regolatorju li fil-ġejjin fil 100% serħan il moħħ li kollox ħa jaħdem ħarir. Dawn huma mekkanizmi li jiġu mibnija fuq skemi ta' assigurazzjoni u għalhekk aħna qegħdin nippruvaw nitkellmu mal-industrija nidħlu f'dialogu magħhom iktar mill-li konna qegħdin nagħmlu f'sitwazzjonijiet fejn ma kienx hemm problemi. Il-kummissarju diġa tkellem fil-sessjoni plenarju u anke mal-kummissarju Georgieva aħna ħdimna fuq azzjoni koordinata fi 11 ta' Mejju, kien hemm mistoqsijiet orali, kien hemm anki xogħol bil-miktub biex niksbu assigurazzjoni serħan il-moħħ li l-industrija tagħmel il-passi kollha meħtieġa, l-prekawzjoni kollha meħtieġa biex tnaqqas kemm jista' jkun is-sogru li ċittadini jew l-ambjent Ewropew jista' jkun esposta lihom il-Kummissjoni ħad iltaqa' wkoll mal-Industrija fl-14 ta' Lulju u ħat irrevedi it-tweġibiet li l-industrija tkun tagħti għal mistoqsijiet li ressaqnilhom. L-idea kienet li l-ewwel nintaqgħu mal-industrija wara tliet xhur iżda nħoss li l-importanza ta' din is-sitwazzjoni hija li dan id-diżastru wassal biex laqa seħ qabel, ġifieri wara xarejn. Mbagħad ħajkuna diskussjoni wara din il-laqa biex bekk ikonna aktar informazzjoni fuq l-impen tagħhom fuq ir-rigward sigurtà. Qed nitkellmu mal-regolaturi wkoll u l-laqa ħasseħ nhar il-ġimgħa din stess u mbagħad ħajkun hemm segwitu blaqa ta' l-ola rappreżentanti mal-kummissarju biex bekk niddiskutu r-rwol tal-autoritajiet u l-amministrazzjonijiet reġjonali u anki biex nitkellmu dwar titjibiet li jista' jkunu meħtieġa mal-entitajiet regolatorji biex imbekk intejbu il-sigurta u anke l-monitoraġġ u l-verifika tal-compliance mill-industrija. Aħna qegħdin naraw dan is-suġġett u mal-partijiet interessati kollha nitkellmu magħhom din is-sigurtà ta' xolijiet li seħħu l mill-kosta miex ma kienieċ fil-punti ewlenin ta' tħassib ta' fl-imoddi rajna effetti negativi li ġejn minn katina l-oħra dal per eżempju żejt mhux raffinat jew inkella traffiku ta' tankers fost problemi oħrajn u għalhekk hemm li naħdmu fuq din sigurta l mill kosta din hija tema ġdida iżda rridu nsaħħuha anke fl-Unjoni Ewropea. Nixtieq insemmi l-proċess ta' Berlin li hija pjattaforma ta' dialogu mal-interlokuturi mexxija minn DG Energy biex bekk nisimgħu mill-partit interessanti għad ħaffir ta' żejt biex bekk poġġu l-sigurtà lil mill kosta għolja fl-aġenda tagħna Dan qed nagħmluh ukoll fid-diskussjonijiet tagħna mal-imsieħba bħal pereżempju pajjiżi bħal l-Istati Uniti, il-Kanada jew ir-Russja. U qegħdin impoġġuha fl-aġenda ta' taħdidiet tagħna multilaterali ma' pajjiżi oħrajn. Hemm taħdidiet ma' OPEC nhar it-tnejn u din kienet waħda mill-punti fl-aġenda li niddiskutu magħhom. Hemm laqa oħra l-kooperazzjoni mal-pajjiżi tal-Golf Naħ nibdew niddiskutuha u anke l-G20 qed jħares li din il-kwistjoni biex bekk niddiskutu mal-pajjiżi tal-G20 ukoll fuq dik il-pjattaforma. Din huwa sommarju ta' malajr ta' dak li qegħdin nagħmlu kemm fir-rigward l-azzjoni leġislattiva u niżguraw li konna l-aqwa kopertura leġislattiva u anke fir-rigward azzjoni li mhux nettament leġislattiva jiena bħalma qabel ma naraw x'inhu l-kawżi ta' diżastri ikun diffiċli ħafna li noħorġu fuq nitkellmu dwar strument regolatorju eh, speċifiku. Iżda nistgħu noħorġu konklużjoni li kwalinkwa leġizlazzjoni li applikabbli għada mhix ċara biżejjed jeħtieġu forsi emendi biex intejbu l-validità tagħha għal sigurtà tal lilin mill-kosta, ovvjament aħna nil-għawek għandkom xie suġġerimenti, grazzi. Dziękuję bardzo mm, panu przedstawiciel, panu Pankowi, przedstawicielowi. Grazie ħafna. Sur Banek, fisem DG Energia, fil-Kummissjoni Ewropea. sur Arsenis huwa l-ewwel kellim fid-dibattitu u mbagħad Corinne Lepage. jider li mem lebda tmima dan id-dizastru u diskussjonijiet qed iseħħu minkejja li l-pjattaforma ġiet mibnija reċentament fl-2001 teknoloġija ġdida. Jim ma nistax insib il-numru ta' rigid ta' platforms li għanna fl-Unjoni Ewropea, forsi għandu dan il-numru, jider li hemm madwar 400 fiħdan l-Unjoni Ewropea. U madwar id-dinja mill-2001 sal-2007 kena 1000 u erba, madwar 1400 incident, mewt 41 imwiet u ħafna tnixijiet ta' zejt. Kienna situazzjoni fl-1988 fl-Skozja f'inċident li wassal għal 166 imwiet. Is-Sur Siber għal li l-Istati Uniti għandhom inqas regolamentazzjoni minna iżda huwa minnu wkoll li mill-1981 l-Istati Uniti għandhom proibizzjoni fuq il- taffira żejt li l kosta għal 85% ta' zona kostali tagħhom. U għalhekk jiena nixtieq nistaqsi lill-Kummissjoni u niddiskuti mal-kollegi jekk kemmx xi ħsibijiet min-naħa tal-Kummissjoni biex ikun hemm projbizzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq tħaffir fiż-żejt lil hinn mill-kosta għaliex ma nistgħux nieħdu miżuri sakemm ma nkunux nafu l-kawżi tal-inċident. Iżda xorta waħda nafu minn iktar minn elf inċident qegħdin iseħħu f'seba' snin bħalma rajna mill-2001 sal-2007 Rajna x'ġara dan l-inċident ta' Deepwater Horizon u rridu nieħdu miżuri, rridu nibdew niddiskutu wkoll dawn l-effetti ta' diżastru u forsi anke l-possibilità ta' proibizzjoni. Grazzi. Grazzi, Corinne Lepage. Grazzi, Sur President. Naħseb li dan huwa suġġett li huwa importanti ħafna u jiena nixtieq nirringrazzja li rappresentant ta' DG Energy eh, tal-informazzjoni li tana. Naħseb li huwa importanti li DG Ambient u DG Mer ikunu involvuti, eh, involuti eh, f'dawn ir-riflessjonijiet għaliex di mhix problema biss tal-pjattaformi imma biss il-konsegwenzi fuq l-ambjent u anki fuq l-attivitajiet ekonomiċi oħrajn. Jina naħseb illi fil-fatt hemm tliet livelli eh, li aħna rridu immexxu l-riflessjonijiet tagħna fuqhom minn banda fuq leġiżlazzjoni għal dak li rigwarda il-permessi. Sfortunatament jiena ma naqbilx u ma nikkondividix l-entużjażmu tagħkom dwar din leġiżlazzjoni Ewropea li hawnhekk kieku tkun applikabbli għaliex fil-fatt mhux minnu e, testi bħal eh, eh, kas ta' Erika eh, mandom xaqsmu xejn, għalix għawnek mux għet nitkelmu dwar vapur. Id-direttiva fuq responsabilta ambientali laqqas. U għalek bħala konsegwenza jidir li li aħna saqdin nibdew nifmu xġara fil-golf tal-Messiku minn ma noqogħdu nippuntaw sebajna wis lej BP. Ma meta in faslu il-liġi, aħjar naħsbu dwar dak illi jista jiġri milli naħsbu biss għal dawk l-affarijiet illi ġraw. Ejjew ma noqdux naħsbu wis fuq li modi u ma naħsbux bizzejiet fuq il-ġejjieni. il ġejjieni bżonn li kun ma naħsibx li hemm eh, liġi komunitarja li tkun applikabbli f'dan il-każ. Din hija xi ħaġa illi aħna rridu naħsbu fuqha għaliex eh, il-bicċa kbira hija liġi nazzjonali, liġi eh, tan-Norveġja, liġi tal-Renju Unit, għaliex minn hemmhekk ħarġu l-permessi. It-tieni punt huwa il-responsabilità kwestjoni ta' responsabiltaja u koll wahda importanti għall-axar li wieħed juża eh, juża standards differenti bejn l-Istati Uniti u l ewropa illi ovvjament mbagħad dan għandu impatt fuq il dak li jiġri fuq livell ekonomiku jekk hemm responsabilità kbira dak per eżempju il-tniġis tal-ibħra tal minnaħa tal-vapuri jekk ikun hemm riskju ekonomiku importanti il-miżuri eh, ta' sigurtà kollha jittieħdu imma jekk ma jkunx hemm riskju ekonomiku importanti mela lura il-miżuri ta' sigurtà ma tantx nagħtu kasom ek jiġri sempliciment għalek għet jistajajt iva nistaw nasbu dwar dan kollu imma irridu narraw li ma ħat ma jinħelles mir responsabilta eh, l-atturi, l-operaturi ekonomiċi eh, tal-mod kif dawn jaħdmu. Għalxin kella dan il-fond se jkun mezz, anzi, biex eh, n-nis ikompli ġibu ruħom bil-mod kif ġabu ruħom il-BP u din hija xi ħaġa illi eh, hija kontroproduttiva għall-aħħar. Umbat, il-kwistjoni ta' sorveljanza ta' monitoraċ, Iva, ta' jepwis illi konna liġiet miktubin fuq il-karta xi ħadd kien qed jgħid il-regolamentazzjoni eh, fil-Istati Uniti hija stretta ħafna imma tanċina konvinta għaliex il-President Obama tleġġimat qabel il-maġara l-inċident uh, rrit li ikkompli jissikka l-affarijiet u regoli u għalulu le, l-operaturi għalulu le li ma rridux li kunem iktar sikkatura f'dan ir-rigward. Għalek jena naħseb illi jembżon ta' iktar sorveljanza f'dan għandu jwassana riflessjoni iktar wiesa kif spiss namlu għawnek biex naraw kif nistaw noħorġu minn dawn eh, minn din il, il din in-nasba li ninsabu fija hemm bżonn ta' element, anzi għanna element supplementari li urina illi sa' kem il-rizorsi mal-art edin jon su, dejjem iktar edin immorru l in mill-kostatana, għada, pitada se jkunem il- il-ramel tal-qatran U aħna rridu naraw kif se ngħinu lil din il-soċjetà eh, li qiegħda fit-tranzizzjoni biex toħroġ mill- mill-użu ta' dan iż-żejt għal mezzi oħrajn, fonti oħrajn ta' enerġija. Il-responsabilità ta' BP e tidher li kienet kbira l-evalwazzjonijiet ta' jidru bejn 19 eh, biljun ta' dollari u 49 biljun ta' dollari ġifiri huma ammonti enormi. Issa, BP se tkun tista' tagħmel tajjeb għal dawn il-ħsarat qed nitkellmu dwar bejn 20 eh, jew 50 biljun dollaru dawn huma żgur se jkollu konsegwenzi u impatt negattiv fuq l-ekonomija kollha bbażata fuq il-żejt għaliex ovvjament wieħed jista' jkun jixtieq min-naħa ta' eh, l-industrija ta' żejt illi noħolqu font kif dan eh, kif jeżisti pereżempju għal katastrofi li għandu kawżati mill-vapuri sabiex dawn ma jkollhom xalfejn joqogħdu eh, jieħdu responsabilta riski finanzjarji marbutin ma dawn l-inċidenti. ikun hemm font eh, biex jkun jista' jagħmel tajjeb u jiggarantixxi eh, il-kumpens tal-vitmi. Nalaq billi najt li l-intergrupp mer qed jorganizza għada bejn in-nofsija u s-satajnu nofs smih pubbliku fuq dan is-suġġett Aħna se jkollna l-pjaċir illi nilqaw fostna wkoll id-DG, rappreżentanti tad DG Energy, rappreżentanti tal-NGOs ong tal eh, biex naraw il-liġi xitajt u eh, biex naraw xmezzi għanna biex nikkontrollaw nġildu kontra t nġis li għanna bħalissa disponibli fl-Europa. Grazzi teraz pan. Grazie ħafna, s-sanad dil-kelma l-Bart Stas Umbat Michel Ribasi. Grazzi ħafna. Jena naqbel ma dak li qalet is-Sinjura Lepage naħseb li tatna prezentazzjoni ċara ħafna tal-punti ta' tassib li aħna l-koll Jiena Jena jidirli li il-krizi tista' tkun proċess ta' tindif il-problema li t naraw fil-Golf tal-Messiku hija xi ħaġa li nistgħu nixtarru ħafna minna. It-talima hija li l-kumpaniji taż-żejt ma jikkunsidrawx is-sigurtà bħala xi ħaġa essenzjali. Jippreferu li jmorru ħafru għaż-żejt f'postijiet aktar fondi fl-ibħra u għażlu li ma jqisux is-sigurtà bis-serjetà. Biex intikom paragun, il-kumpaniji ta' żejt perentament fis-sena li għaddiet nefqu 39 biljun dollaru biex ifittxu għal riservi ġodda ta' żejt u 20 miljun dollaru Amerikan intefqu fir-riċerka u l-iżvilupp fil-qasam ta' sigurtà biss jiena nħoss li dawn iċ-ċifri jitkellmu waħedhom u nixtieq nistaqsi l-Kummissjoni jekk mhux qegħdin jikkonsidraw li jixtarru tal-limit minn dak li qed iseħħ fl-Istati Uniti. U forsi l-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li jkollha riċerka indipendenti dwar eh, sigurtà tar-rigiet taż-żejt fil-ibħra tal-Unjoni Ewropea nħoss li għandna bżonn riċerka indipendenti biex naraw x'inhija tassew is-sitwazzjoni Fl-introduzzjoni l-Kummissjoni qalet li hemm firxa ta' leġiżlazzjoni Ewropea naqbel ma' Sinjura Lepage hemm ħafna leġiżlazzjoni iżda ħafna minna daħlet fis-seħ wara d-diżastru ta' Erika u Prestige u tapplika għat nġis ta' żejt ġejja mit-tankers. Iżda ma tapplikax għat nġis ġejja mir-rigijiet, mill-pjattaformi. Mux ħaġa utli kieku li kieku rappresentanti tal-Kummissjoni jimpenjaw ruhom sabiex il-Parlament Ewropew ikollu stampa ġenerali tal-leġiżlazzjoni kollha li tapplika għal rigijiet ta' żejt. Aħna għandna dan id-dibattitu fid-disa ta' filgħaxija fil-Flulju fil-plenarja u jekk il-Kummissjoni tista' tina din istampa ġenerali, l-delegati kunu jafu x'leġislazzjoni tidħol fis-seħħ u x'ma japplikax. Naħseb li din hija importanti ħafna meta tina dan l-analiżi fid-dettall. Il-Kummissjoni semmet ukoll l-EMSA huwa minnu li din hija aġenzija importanti ħafna, ġiet imwaqfa fl-Lisbona, tagħmel xogħol siewa ħafna, għandha ħafna esperjenza, iżda jekk tagħtu ħarsa lejn ir-regolament ta' din l-Aġenzija taraw li l-Aġenzija ġiet imwaqfa bħala segwitu għad dizastri li seħħu li kienu dizastri ta' tankers u li l-kwistjoni kollha ta' tniġis ġejja ġeja mhix xi ħaġa li hija koperta Il-Kummissjoni għalhekk qiegħda taraf li l-kompetu tal-Aġenzija għandu jiġi mwessa sabiex bekk il-personal n-nies li jaħdmu fl-Aġenzija jkun jistgħu japplikaw l-esperjenza tagħhom għat neġis ta' żejt ġej mir-rigiet. Imbagħad mistoqsija oħra, l-Kummissjoni għandha idea dwar kif tista' tafronta diżastru kbir ta' ġej minn żejt Għandkom pjan ta' emerġenza? Jekk le, forsi dan għanna infasluħ bluzu tal-esperjenza li għanna fil-Aġenzija EMSA. U bħalma qalet is-Sinjura Lepaġ hemm ħafna rigijiet ta' żejt fl-ibħra tal-Unjoni Ewropea b'mod ġeografiku u dawn huma ġestiti bosta minnhom mill-Norveġġa. U għalek fil-kooperazzjoni tagħna minn Norveġa, mhux aħjar nitalmu mid-diżastru li qegħdin niġdu dimajnejna fl-Istati Uniti u nieħdu dawn l-affarijiet f'diskussjonijiet mal-kontraparti tagħna fin Norveġa biex naraw li nieħdu miżuri kollha li jridu jittieħdu. Fir-rigward it nġis taż-żejt u l-vitmi jiena kont mistaġab li niskopri li bħala tweġiba għad dizastri ta' tankers ta' Prestige u Erika. Meta bdejna nwaqfu font apposta bħala kumpens għal tniġis ta' zejt għal darboħra fukajna fuq trasport ta' zejt. Kenna proposta minnaħa tal-Kommissjoni f'Diċembru ta' sena 2000 diskutajna fl-ewwel qari f'Ġunju tal-2001 il-Parlament il-Kummissjoni ġit lura f'Ġunju fl-2002 bil-verżjoni riveduta u xejn ma seħ minn dakinhar. Jien nixtieq nkun naf għala dan il-font ma twaqqafx u forsi dan il-font ma jistax jintuża f'sitwazzjoni bħal din ukoll. Jekk nestendu l-ambitu ta' dan il-font qari ieħor. Kwistjoni oħra, iktar minn 54% tal-rigijiet taż-żejt huma għandhom aktar ma 15-il sena żmien u l-domin ta' ċiklu ta' ħajja ta' dawn il-rigijiet ta' żejt ta' 18-il sena u għalhekk fi rigward iż-żarmar ta' dawn ir-rigijiet ma tantx għandna ħafna esperjenza qed nitkellmu dwar mijiet ta' kilometri ta' pipelines u m'hemmx ħafna esperjenza kif għadd u għalhekk hemm sogru qoli li jkun hemm tniġis marittimu. U għalhekk nixtieq nistaqsi il kummissjoni jekk tistax tħares lejn iż-żarmar tal-riggijiet taż-żejt antiki. Kif nistgħu nagħmlu regolamentazzjoni dwar dan? Kif nistgħu nagħmlu tajjeb għal din is-sitwazzjoni? U kif il-kumpaniji taż-żejt jistgħu jkunu obbligati minn ħatana li jihdu sem finanzjarjament għal din l-attività għalix naħseb li għandhom responsabilta xjerfaw fuq spalle. Grazie. Kujem, panu Stas, pani Michel. Grazie ħafna, Stor Stas. jissur sur Brivasi. Mbagħad Basekħawt. Oui, euh, je remercie la... Jiena nirringrazzja l kummissjoni tal-li uh, organizzat dan is-swieħ għalix irridu nkunu nafu, irridu tkunu tafu li aħna għalina diffiċli ħafna illi nixmu formazzjoni mill-industrija ta' żejt infissa eh, ċempilna kemm il-darba l-industrija l-isti kollha u kull darba jidunna iva tu kont weġiba aktar tard. Mistoqsija tiegħi waħda sempliċi għall-aħħar. 27 eh, oil rig fil-Bahar tal-Tramuntana issa wara kieku kellu jiġri incident bħal dak li ġara fil-Messiku. Kiku kellu jinqala xi problema, unbat xieġri, unbat. Kiku ma nkunux ħsibna illi f'din il-pressjoni jista' jkun tista' jiformaw xi kristalli tal-metall, eċetera, u dan insiru nafu bih wara. Iva jdu li ma le ma tantx xi ħaġa serja għaliex il-medja hija ta' mit metru ma infakkarkom illi fil-Golf ta' Messiku fil-ġunju disa u sebgħin kien hemm eh, Eh, tnixxija ta' żejt u kien hemm bżonn ta' 10 xhur biex dan it-tnixxija titwaqqaf u din kienet font ta' 50 metru. Umbagħad fil-Baħar ta' Timor fl-2009 ukoll kien hemm ukoll din it-tnixxija kien hemm inċidenti ieħor u kien hemm biss font ta' 80 metru. U hemmhekk imbagħad kienu damu eh, iktar minn tliet xhur biex waqfu it-tnixxija, ġifiri aħna nafu illi dawn is-27 pjattaforma illi għanna fil-baħar ta' Tramuntana mem ebda garanzija li dan ma jistax jiġri hemmhekk. Għalhekk intom tkellimtu mal-industrialisti biex tgħidilhom jew intkom għandkom il-mezzi biex mill-ewwel issibu fit-tnixxijiet jekk ikun hemm xi inċident għalhekk aħna jkollna l-garanziji, jekk le allura mela irridu nwaqfu s-sistema. Tini ħaġa li tħassibni u huwa il-kontroll. Min attent attentu jagħmel kontroll u monitoraġġ fuq dawn il-rigijiet l-aġenziji illi ħafna drabi jikontrollaw il-vapuri eh, u il-pjattaformi li huma mobli ma għandhomx jaqsmu mal-pjattaformi li huma offshore li l-in mill-xtut. Mil li konna aġenzija li tikkontrolla l-kontrolluri, dawk li għamlu l-kontrolli. Ma jista' jkun hemm konflitt ta' interessi kif għadu kif skopra Barack Obama bejn l-istrutturi li għatu il-permessi u uh, l-industrija infissa. Mbżon illi ikunem kontrolli kontrol fuq dawk li għamlu il-kontrolli, supervizjoni taħħom, un bat fuq talba tal-Irlanda biex tagħmel eh, pjattaforma illi eh, tħaffera żejt 3000 metru font. U jina unnek nistaqsikom il-koll. Nemżon li kunem moratorju minn għajdulom l-ewel għajdunna xse jiġri għekin għalla incident qabel maħna natukom il-permess biex tamel pjattaforma li tħaffer eh, fil-font ta' 3000 metru fil-waqt illi meta ħna qed naraw dak li qed jiġri fil-Golf tal-Messiku illi anke 150 metru ta' font xorta mer nixin nixin waqfut nixija. Grazzi l-onorevoli Eklaut. Grazzi, Sor President, grazzi l-Kommissjoni għal sommarju għasir ta' direttivi kolla li għanna u l azzinit kolla illi ttieħdu mill-Kommissjoni. Pero minix tant sodisfat bil-komment illi issa ġajafu illi jem ħafna direttivi implementati li mhux veru dan. Ejja nitfokaw fuq kwistjoni speċifika sempliċi il kemm wieħed jista' jiddependi fuq il-kumpanija ta' żejt meta xaġa tmur ħażin. Li tallimna fl-1999 ta' kienet diżastru terika Kenna naġustaw il-leġizlazzjoni tagħna wkoll. Kena naħsbu dwar il-pakketti Erika sabiex nimplementaw il responsabilta għat trasport ta' żejt permezz ta' bastimenti. Kena anka ninkludu dan il-punt għal daqstant issem responsabilità għal dawk li trasportaw iż-żejt, basmenti jittrasportaw iż-żejt huma xarrigijiet ta' żejt. Il-Kummissjoni qalt li hemm bżonn investu direttivi kollha, għam bżon inħarsu lejn il-kawżi ta' xi tikkawża problema fil gortan messiku hekk inħarsu lejn responsabilità ma nistawx naraw, ma nix naraw ma' mal-kawzi. Pero min inġġesa tħallas Wiex verek tħares l-unika direttiva li palissa qed taffetwa l-industrija taż-żejt. Eġifieri d-direttiva ambientali, responsabilità ambientali jekk tħares lejn din id-direttiva, joħroġ ċar, jingħad ċar il-kumpaniji ma responsabbli biss meta jkun hemm imbagħad fuq l-ilma taħt id-direttiva dwar l-ilma ħamrija, biodiversità, taħt id-direttiva fuq speċi u abitat. Għanna eh, stant għanna definizjoni li mi jiexwisa. għanna u koll eh, direttiva fuq l-skart li jġu minn minjiri u għawnek għanna kwestjoniet bla periklu għal saħħa tal-bnidem, affarijiet ġeneralissimi. Din mhix kwistjoni li għandha x'taqsam mal-responsabilità ambjentali jekk xi ħaġa tmur ħażin fir-rigiet taż-żejt. Għal daqstant hija mistoqsija sempliċi ħafna lill-Kummissjoni intom ti tippreparaw estensjoni tal-direttiva responsabili ambientali prezenti sabiex nkopru anka kwistjoniet aktar wiesa biex niproteġu aktar bnedmin anka l-libħra jew l-Kummissjoni qed toħloq direttiva għal kumpaniji taż-żejt speċifikament tapplika rigiet taż-żejt. M'għandek bżonn riċerka estensiva, però għandna bżonn risposta sempliċi. Dziękuję bardzo. Teraz jest moja kolej na zabranie. Grazie ħafna. Xtaqt namel intervent issa mbagħad iħu il-kelma l-Onrevoli Lise. F'Mejju ta' din is-sena ressaqt abbozz ta' mozzjoni ta' riżoluzzjoni li ma ġietx adottata mill-konferenza ta' presidenti sfortunatament, però waslet għal dibattitu interessanti fi Strasburgu. Jiena nemmen illi għanna morru lura għal din il-kwistjoni. U niddiskutu dan fil-Parlament u nadotta mozzjoni għal riżoluzzjoni fuq is-suġġett. Pal maġara fi Strasburgu l-interlokutor tagħna huwa rappreżentant ta' DG l-Enerġija. Mtana kollu nixtiequ illi il-Komissarju għall-Ambjent jilab l aktar attiv dan kollu, mandiġ biss tkun kwestjoni li taqa taħt industrija u enerġija biss. Nistaw naraw anka dimensjoni marbuta ma' l-ambjent f'dan id-dibattitu. Għal daqstant wasal iż-żmien illi diġi għall-ambjent warrapu jippermetti il-Komissarju li huwa inkarigat minn protezzjoni għall-ambjent li wkoll jilab rol attiv dan kollu. Mhux l-ewwel darba li dik kwistjoni bħal din tpoġġiet fuq l-aġenda. Il-Kommissjoni ignorat il-rapport tal-Parlament dwar il-konsegwenzi ambientali fuq bini tal-Nord Stream Pipeline Il-Komissjoni mamlet xejn wara li l-Parlament ġisċa u għalfejn ġara dan, għalfejn jiġri dan. Jiena nemmen illi f'ħafna każijiet raġuni hi li l-lobby industrijali huwa aktar b'saħħtu mill-lobby ambjentali. Wis nibża' illi meta jkollok lobby qawwi mill-industrija għandna tendenza illi noqdu kwieti fuq kwistjonijiet ambjentali. U għal daqstant jiena nagħmel appell il-Kummissarju għall-Ambjent sabiex eh, jassumi rwol aktar attiv dan id-dibattitu. Rajna 32 incident fl-aħħar sena fil-Baħar ta' Tramuntana, 32 incident li waslu għal elu u kol ta' rik ta' zejt mill-103 eh, rigid ta' żejt fil-parta tramuntana. Infetħu fl-1970, 47 minnom għandhom aspettativ ta' ħajta 5 snin u 23 ġa qabżu eh, l-aspettativa tagħhom illi ġiet estiża b'mod artifiċjali. Madana kollu jiena nemmen illi fit 30 sena illi għaddew, żviluppi teknoloġiċi mxew il-qoddim mhux ħażin u jiena naħseb illi wasal iż-żmien għal reviżjoni. Ma naħsibx li għandna naċċettaw l-idea fejn noqogħdu nistennew sabiex naraw x'ikkawża dan l-inċident. Għandek baħar? Għandek deposits ta' żejt taħt il-baħar? u għandek pipe li jaqqat deposits mal-wiċ tal-bahar. U li għandek bżon huwa pipe illi itik garanzija ta' sigurta u għandek ikollok anka mekanizmi ta' kontroll. Jekk tipprova tifranka l-flus fuq ħaġa bħal din, mela l-ura iva se tispiċċa tħallas 20 biljun dollaru kompens. Imma xieġri jekk xaħġa ħaġa bħal din jisseħ f'parti tad-dinja li mixtant li għandek problemi seri bħal l-Afrika, kif se jkollok kompens? L-onerva li Grazie ħafna, Sur President. Bogoslav xtaqt nieħu mill-interventi għak, l net grazzi ħafna li Sur Zejber għalli poġġa dan il-punt fuq l-agenda għaliex dan huwa punt li jolqot li ċittadini Ewropej ħajkonna fil-fatt issa nfaċċaw il-konsegwenzi ta' razzjonijiet tagħna. Konsegwenzi palma semmi is-Sinjor La u anka dak li semma il-President Obama il-ġimgħa li għaddiet fid-diskors tiegħu hemm dan l-argument favur it tnaqqis ta' dipendenza tagħna fuq iż-żejt u nifokaw aktar fuq enerġija alternattiva. U nittama li niftakru dan meta niddiskutu leġiżlazzjonijiet hawnhekk. Hemm riskju iva anke mal-enerġija alternattiva ma dan kollu m'għandniex namlu regoli aktar riġidi għall-enerġija Eh, sostenibli milli eh, dik li għandha x'taqsam mal-fossili. Eh, Mux kas fejn nejxu fil tapet nitsudu xu fiwil, anka ammont ta' biofuel anka jekk prodott mod ekoloġiku jista' jieħu post litru żejt minerali u jekk tanker mobbi bil-biofuel isofri minn incident mux se jkonna konsegwenzi gravi minħabba li qed isir kollox mod bioloġiku. M'għandniex neżaġeraw u għandna wkoll Nieħdu nota tal-inċidenti li seħħew minħabba fossil fuels u dan il-każ iż-żejt. Huwa importanti li l-kol nieħdu nota ta' dan. Issa, żewġ mistoqsijiet prattiċi lill-Kommissjoni. Il-rappresentant tal-Kommissjoni rimarka illi filmijiet Ewropej il-font huwa aktar baxx, ma fimx tajjeb x'qal il-medja ta' design metru għal tħaffir, mbagħad smajt figura ta' 200 metru, mbagħad smajt figura ta' 700 metru. Naħseb qed nitkellmu fuq fond konsiderevoli hawnhekk mhuwiex faċli illi toħloq rimedju meta jkun hemm diżastri fond bħal dan hemm ukoll deċiżjoni kontroversjali dwar tħaffir tal-BP dejl Gżejjer Shetland tħaffir ta' 400 metru. Xtaqt illi l-Kummissjoni tiċċara wkoll dan il-punt. Dan huwa riskju konsiderevoli meta imqabbel ma' situazzjoni fil-Golf tal-Messiku jew hemm possibilità sar biex nipprevjenu diżastri bħal dawn. It-tieni punt jiena xtaqt inkunna faktar dwar in-numru attwali ta' rigi ta' żejt fi bħra Ewropej. Is-Sinjura Rivazi kelme dwar 27 rig fil-Barta Tramontana mal-Uffiċċju Federali Ġermaniż semma 450 rig fit-Bahar ta' Tramontana. Il-Kommissjoni suppost ikolla ċifra preċiża forsi tarrafna wkoll il-Gvern Norveġiż imponiet monatorju fuq tħaffir f'Bahar Font. U x'ridhom nfissru b'tħaffir f'Bahar Font? Fuq li ma font qed nitkellmu dwaru għaliex il-konsegwenzi hemm se jkunu kemm jekk nitkellmu fuq 1500 metru U dan li xtieq nkun naf mill-Kummissjoni. Xtaqt ukoll nikkummenta dwar is-suġġett il semma mis-sur Eckhout, ir-responsabilità ambientali. Jiena segwejt dan b'interess meta konna qed niddiskutu propju l-responsabilità ambientali. Ma kienx kollox fidej dal-komitat, però jekk niftakar tajjeb għanna dawn il-miet internazjonali u dawn ir-rigid ta' żejt f'Baħar Font u dawn eskludejnijom. U raġuni hi li dan jaqa taħt konvenzjoniet internazzjonali. dana kollu, jekk tistenna għall istituzzjoni internazzjonali xi kultant tibqa' tistenna għal dejjem għal daqstan dinija hija mistoqsija prattika sal ma punt il-komunità internazzjonali jan voluta f'dan ir-regolament x'progressar sissa m'iniex familjari ma' konvenzjoni internazzjonali fuq responsabilità l mijiet fondi kemm għal tankers ta' żejt kif ukoll rigiet ta' żejt. Jida naħseb li l-Kommissjoni għandha tipprova timxi l-qoddim anka fuq l-ġizzazzjoni Ewropea fuq din il-kwistjoni. Grazzi. Grazzi Peter, Linda Makavan, un Elena Antonescu. Grazie ħafna, Sur President, grazie Bobozla, għaliex fil-fat għajjem il-kwistjoni ftit ġemat ilu. Dak iż-żmienat ma mhux tajjeb illi nieħdu dan qudiem il-plenarja. Għaliex meta jkollok riżoluzzjonijiet mingħajr fatt informazzjoni xi ħadd eh, joħloq għal zbalji fil-parlament għalix niġru żejjed rridu ikun hawn min irid joħroġ bis-qari tal-istampa meta jkun għaduk minn iwis. Li interessanti u li Peter Lisi għandu raġun, tajb smajt figuri differenti l-lum fuq kemm għandna rigiet ta' żejt fit-timbar ta' Tramontana, kemm huma qodma, u għadna ma femnix fuq x'inhu l-font legali, jekk tapplikax il-liġi Ewropea lew nazzjonali min jiddeċidi jidher li hija deċiżjoni nazzjonali ma nafxamx l-ingwida fuq livell Ewropew. Li għanna bżon mill-Kommissjoni hija briefing notes briefing notes fuq il-fatti. Sabiex nkun nafu kemm hemm rigiet ta' żejt, kemm ma' qodma, x'inhu l-font li fihom iħafru, jinsabu l-bot mill-kosta jew viċin il-kosta. Kwistjonijiet bażiċi li rridu nifmu. Jiena ċerta li l-informazzjoni teżisti, ma ma nistax insib din informazzjoni f'post wieħed biss. U naħseb irridu fatti bażiċi wkoll fuq minu responsabbli għal xiex fl-Istati Uniti, mill nista' nifhem hemm mm, teħid ta' deċiżjoni fuq livell federali, fuq taffir ta' żejt u dan għandu x'jaqsam ma' kemm int il mill-kosta. Tinħares lejn noti tiegħi fuq briefing preċedenti li saru qabel il-tnixxija taż-żejt li ġew rappreżentanti tal-Stati Uniti fl stati Uniti kemm fuq 3 mili mill-kosta deċiżjoni tal-Istat iktar minn 3 mili hija xi ħaġa federali. U fil-fatt fil-leġiżlazzjoni preżenti parti mill eh, inċattiv ta' Republikani kien li jek nitkellmu fuq private bill natu l-istat iktar kontrol fuq taffira żejt. Nasab li tneħħet mill-aġenda sa fl-Istati Uniti wara dak li ġara. U naħseb li għandna nifmu aħjar fiex qegħdin fl-Ewropa xi tħol taħt livell nazzjonali u xi taħt livell komunitarju. U naħseb se jkun dibattitu fl-ulju fil-plenarja xaħat t li fil-fat n-tkannu fuq disa fil-ħodu l-erba l-erba fil-ħodu anzi disa fil-axija disa fil ħaxija l-erba muwix il-ħin ideali sabiex ikon dibattitu bħal dan u qabel dan id-dibattitu jina ċerta l-kommissjoni se toħlo eh, eh, se t-prezenta formazzjoni u forsi jistaw jaqsmu l-informazzjoni maħna sabiex aħna nkunu formati u koll. Imbat nishtiq u koll nismu il-kommissjoni u tirrispondi mistoqsijiet għal xed nisma' figuri differenti fuq il-fond. Hemm liġijiet fuq il-fond fl-Ewropa jew hemm regoli mhux tant uffiċjali. Hemm pajjiżi qed jawtorizzaw aktar fond minn oħrajn? Smajt il-Kas tal-Irlanda, deċiżjoni ta' Gvern Irlandiż u x'inhu l-żmien allokat l-Unjoni Ewropea hija involuta f'dan it-tip ta' teħid ta' deċiżjonijiet U forsi wkoll in-koordinaturi jitkellmu wkoll dwar dil kustjoni Mill-Kommissjoni rridu nkun nafu ġara fl-Istati Uniti mhux naġlu sabiex naslu l-konklużjonijiet hemm bżonn naqdu l-fatti issa għalix nafu li meta jiġri xi ħaġa bħal din ma tistax waqqafa u l-effetti jkunu diżastrużi u li tħallis l-kwestjoni il-kwestjoni għabin iħallas għalix tajjeb tħall tfaħħal f'kumpanija ma jekk il-kumpanija li ċittadini ħajħalsu. U għal dan ma nix soluzzjoni fil-preżent. Għanna bżon nħarsu lejn dan fuq żmien eh, twil ta' żmien u għanna bżon ukoll perspettiva fit-tul. Forse il-Kommissjoni tina idea ta' meta jista' jkollkom l-informazzjoni kollha disponibbli għalikom bħala Kommissjoni. Tistgħu tgħidulna se tagħmlu għandkom data settembru, ottubru qabel aħar tas-sena l-esti tajdu iva għanna dak li għanna bżon u issa sena għandu deċizjoni fuq livell Ewropew. Dziękuję. Mm, zabierze. Grazie ħafna. Elena Antonescu, mbat. L-Onorevoli Morko Najtev. Grazie ħafna. Xtaqt nirringrazzja l sur Zeber sabiex għamel dan id-dibattitu possibbli puntu da' dibattitu ma' kommissjoni. Jina xtaqt nieħu spont mill-kommenti ta' sinjuri Zeber u Sonic. Naħseb li għandu jkun hemm riżoluzzjoni mill-Parlament fuq dan is-soġġett għaliex hija kwistjoni serja ħafna. Il-tnixxija ta' żejt bit f'April u x'aktarx li hija l-ar diżastru ekoloġiku li qatt kenna. Kif qal qabel Sur Zejber, dan jista' jwassal għal bidla fil-ħsieb fl-Istati Uniti dwar politika ambientali. Jina wkoll ħazba dwar il-kwistjoni tar riskju u naħseb illi l għanda għandha taħdem flimkien mal-Istati Membri dwar dan sabiex jihdu nota tas sitwazzjoni u kol jaraw fil-preżent hemmx ispezzjonijiet tal-rigiet taż-żejt u jaraw ukoll jekk dawn l-ispezzjonijiet fil-fatt jivvalutawx ir-riski illi qed jieħdu l-kumpaniji. U kif dawn ir-riski jistgħu jiġu valutati għaliex qatt ma jista' jkollok protezzjoni 100% kontra riskju. Nafu wkoll illi l-kumpaniji għandhom spejjeż operattivi għolja ħafna miljon kuljum għarrigi ta' zejt miljon dollaru kuljum fil-kas eh, ta' bibi u anka skont ċertu karatteristiċi li spejsi varjaw. Irridu nizguraw illi ir-riski illi jieħdu ċertu kumpaniji ma jaqbżux profit potenzjal għal xinkella se jkonna problemi serji Il-BP hija l-raba l-ikbar kompanija madwar id-dinja u madana kollu ma tistax tlaħħaq ma dan id-diżastru. Smajt illi tista' tieħu self, x'aktar xikolla kollha tieħu self sabiex tħallas għall ispejjeż illi ikkawżat ġi kawzat minn dan dizastru. Dizastru, xieġri jek kompanija aktar zaħira tkun responsabli għal dizastru ambientali pal dan. Jistista kompanija iżar terfa responsabilta? Kif għal Sur Zejber, hemżon nikkonsidraw kif nistaw nwaqfu task force fuq livell Ewropew illi taġixxi f'każ ta' diżastri naturali bħal dawn. Jiena naħseb li l-Kommissjoni għandha zomf f'moħħa dan ukoll meta tagħmel il-proposta leġislattiva li jmiss. Jiena naħseb li għandna jkollna kondizzjonijiet aktar riġidi meta nitkellmu dwar awtorizzazzjoni għal impjanti bħal dawn. għanna jkonna standards u law kol ta' taħriġ tal-ħaddima. Huwa veru li r-rigi ta' zejt huma kollha differenti minn xulxin. U taħriġ tal-ħaddim għandu jkun adattat għal kundizzjonijiet lokali. Mżon il-inħarsu lejn ċertu kondizjonijiet standardizzati sabiex kumpaniji ma jkunux jistaw jahbu jew ifarfru responsabilità tagħhom, speċjalment nitkellmu fuq incidenti bħal dawn. Grazzi Elena. Issa Radville Morkonajte u mbagħad fl-aħħar. Is-Sur Potts. Un mbagħad il-Kummissjoni, Sinjora konajte. Grazzi ħafna. Jena u koll nishtiq nirringrazzja l-Komitat tal-li għet konna din id-diskussjoni jekk importanti fuq dan id-dizastru li seħ fil-Golf tal-Messiku. Li fetaħ għajnejn kulħadd. Aħna tkellimna dwar mekkanizmi għal kumpens tal-ħsara li saret. Dak li tkellimna fuq qabel imma nittama illi wara dan id-diżastru issa dan id-dibattitu mhux se jiqafaw. Aħna smajna mill-istampa illi għadu mux ċar għalfejn seħ dan l-inċident il-kumpanija BP et eh, tiġi akkużata u eh, emmin qed saqsi u għandu dubji dwar kif jinħarġu il-permessi. U l-evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent, eh, għaw minn qed li kienet parzjali wis. U għalhekk forsi ta' min jaħseb fil-bidunet ta' meta beda dan il-proċess. U l-evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent forsi fl-Unjoni Ewropea jkun iktar faċli illi aħna uh, eh, niffaċċaw il-konsegwenzi ta' diżastru ta' dan it-tip. Imma għal kumpanija waħda, waħeda, din hija ħaġa diffiċli ħafna. Il-Kummissjoni taħseb illi mod partikolari għal dawn il-kumpaniji ta' żejt għanna nimponu fuqhom illi kollhom assigurazzjoni obbligatorja meta ħna naħsbu nqisu pajjiżi terzi li ġif ma jkunux stati membri tal-Unjoni Ewropea. Nistaw, per eżempju, najdu uh, rig ta' zejt ta' proprjetà russa li tkun edha tħaffer fil-Baltiku u hemm riżultati mill-dialogu bilaterali bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja fuq dan l-oil rig Signor Babelkotz. Jena għandi mistoqsija qasira dwar il-Bahar l-Aħmar 160 km mill-kosta Eġizzjana hemm il-ġebel Al-Zajt. U emmek bħal ma seħ fil-Golf tal-Messiku qed e, e inixxi iż-żejt m'hemmx it-nixxija kbira imma hekk qed jiġri ma tantx eh, tkellem tkellmet dwarha il-medja għaliex dan huwa l-istaġun eh, tat-turizmu u għal daqstant qed jagħmlu minn kollox biex eh, din l-istorja ma toħroġ. Il-Kummissjoni x'qed tagħmel dwar dan. Grazzi ħafna. Issa s-sur Jan Panek għal-Kummissjoni Ewropea. Grazzi, Sur President, u grazzi ħafna lil membri kollha tal-Kumitat illi asmu l opinjonijiet tagħhom Mana. Kien hemm qatt kbir ta' mistoqsijiet u kienu tant differenti illi niprova kemm niprova żgur li mhux se jirnexxieli inwiġibhom Kolla u laqas se nissodisfa lil kulħadd bit-tweġibiet li nati. Forsi minflok ma noqgħod nipprova nwieġeb mistoqsija waħda wara l-oħra. Ħanimxi suġġett suġġett. L-ewwel nett kien hemm il-mistoqsija dwar x'tip ta' liġi tapplika fejn u min jiddeċiedi xiex, eccetera. skont it-trattati liġi primarja anki it-trattat tal-Lisbona jati sovranità assoluta lill istati membri dwar il-rizorsi illi huma jridu jisfruttaw fit-territorju tagħhom. Ġifiri huwa kull stat membru illi jrid jiddeċiedi jekk hux se jippermettu li jsir sfruttament ta' rizorsi ta' hydrocarbons fit-territorju tagħhom. Il-banda l-oħra hemm liġi Ewropea li tobbligom li joħorġu permessi sabiex jiġi sfruttati dawn ir-riżorsi b'tali mod li jagħti possibilità ugwali lill entitajiet kollha Ewropej skont il-liġi tas-suq intern. Issa, la darba jkunem l-operatur, kumminiku l-operatur, dawn huma marbutin mill-liġi ta' dak l-istat membru biex jissodisfaw il-rekwiziti kollha l-ewwel net biex jiksbu il-liċenzja u mbagħad biex jagħmlu x-xogħol u tfittxija dik il-liġi hija eh, nazzjonali, hemm regolatur nazzjonali f'kull stat membru imma ħafna minn dik il-liġi tkun infassla fuq abbażi ta' liġi Ewropea li xemmat ta' direttivi illi japplikaw. Kienem ħafna kritika unnek anki f'dan id-dibattitu illi memx bizzejiet liġijiet illi japplikaw u eh, intlabna biex natu koll eżempji konkreti. Iva, em liġi illi tkopri kull aspett ta' l-operat illi iwetta il-produttur. Hemm direttivi li jiddeċidu x'tip ta' liġi se tapplika f'dak l-istat membru għal dak li għandu x'jaqsam rekwiżiti tekniċi, ġifieri hemm direttiva dwar it-tamir illi jintuża tamir għal eh, li jista' jintuża f'ambjenti potenzjalment splussivi, ġifiri liġi nazjonali għanda trid tintegra dawn u tinkludi dawn l-elementi u ovvjament tista' iżżid anki fuq dawk. Tista' żid rekwiżiti oħrajn imbagħad mod parallel hemm liġi li hija bbażata fuq direttivi Ewropej imma forma ta' liġi nazzjonali fuq il-sigurezza eh, u l-ħarsien tas-saħħa tal-persuni illi jaħdmu f'dawn l-ambjenti hemm ħafna liġijiet fuq bosta aspetti ambientali ta' dawn loqsma. Ovvjament, kull stat membri ddeċidijux li, li ma rizorsi irrit jiftaħsa biex dawn ikunu sfruttati jekk dawn ikunu l-lin il-bot mill eh, mixxat deċizjonijiet iridu jittieħdu skont il-direttiva tal-direttiva għafas dwar dwar il-fuel fejn kull stat membru jrid jiżviluppa strateġiji sabiex Eh, iżom biss dawk um, dik it-tfittxija u operati u kumpaniji li qegħdin jaħdmu b'mod sostenibbli. Skużawni li qed nirrepeti ruħax dan semmejtulkom fil-bidu. l istandards tekniċi, is-sikurezza tal-ħaddiema u l-ħarsin tal-ambjent huwa uh, ovvjament kopert minn dawn il-liġijiet mill-liġi nazzjonali imma iktar u iktar dawn huma infasla għabbażi ta' direttivi Ewropej. Dan ifisser illi responsabilta primarja għal monitoraċ tal-konformità mal-liġijiet hija responsabilta tal-Istati membri u l-autoritajiet nazzjonali tagħhom. Hemm min għandu awtorità regolatorja waħda, hemm min għandu dawn ir responsabiltajiet imqasma bejn żewġ entitajiet jew oħrajn, min jispeċjalizza fil-protezzjoni tal-saħħa tal-bniedem, protezzjoni tal-ambjent, tal-standards tekniċi, hemm min għandu regolatur separat għal eh, dak l-affarijiet li qed isiru lil mixtut, imma peress illi dawn huma eh, responsabiltajiet li jaqgħu fidejn awtoritajiet nazzjonali, u huma l-istati membri illi għandhom il-sovranità eh, fuq l-sfruttament ta' dawn ir-riżorsi hemm bżonn illi ikun hemm iktar eh, kollaborazzjoni ma' regolaturi nazzjonali u għalhekk qegħdin nistidnuhom biex eh, niltaqgħu magħhom għal din il-laqgħa li se ssir nhar il-ġimgħa sabiex ikunu nistgħu nibdew diskussjonijiet mal-amministrazzjonijiet nazzjonali biex nitkellmu magħhom u naraw xi prassi jużaw huma Naħseb illi eh, minn dak illi rajna mill-Istati Uniti xoħut mir-regolaturi eh, ma kienux qed imexxu l-affarijiet kif suppost għalmenu minn dak li qed joħroġ fil-gazzetti, għalhekk issa wieħed jista' jsaqsi kif huma differenti regolaturi minn stat membru għal ieħor u dawk fil-Ewropa u dawk fil-Istati Uniti. Għalhekk se niltaqgħu magħhom nhar il-ġimgħa biex naraw kif nistgħu nimxu l-qudiem u niżguraw illi ikunu qegħdin eh, jimxu skont standards mill-aktar oljien fil-ħarsien u fl-interessi ta' ċittadini Ewropej. Kif għattilkom? Ebda liġi mis-settina garanzija 100%. U il-mod kif aħna nistaw innaqsu il sogru huwa li kunem l-ola livell ta' konformita, ta' konformita, imma xorta waħda għanna nistennew li eh, jinqalaw l-inċidenti. Issa jekk dawn niseħħu il-liġi Ewropea tinkludi dispożizzjonijiet biex naraw ta' minni ir-responsabilta. Intqal ħafna dwar il-direttiva dwar responsabilta ambientali. Jena unek għandi analizi legali ta' paġna u nofs fejn uh, għan deskrizzjoni ta' kif tkun tapplika din id-direttiva ta' responsabilta uh, eh, u għabbażi ta' din uh, eh, jena ma naqbilx illi li jeldi ma taqbilx li din id-direttiva ma tapplikax dan il-kas imma Anzi, mux talli, din ma tkunx biss l-unika direttiva illi tapplika l situazzjoniet u dan il-tħaffira zejt li jisir l-in mishtut. Mux barra, barra minn din hemm ukoll il-direttiva dwar l-iskart li ġiet adottata fl-2006 u riveduta fl-2008. Din il-verżjoni riveduta tidħol fis-seħ din is-sena fl-2010. U din żgur illi se tajt illi min ikollu il-licenzja ikollu il-responsabilta għal-ħsara illi issir meta ikonem xitnixija ta' zejt. Meta aħna nistudjaw u neżaminaw il-liġi differenti li japplikaw, illi aħna mhux biss naraw il-liġi imma il-kazistika li tkun marbuta magħha. U hawnhekk aħna wkoll għandna xi deċiżjonijiet tal-orti illi ttieħdu ovvjament mill-Orti Ewropea tal-Ġustizzja illi kompli issaħħu il-validità tad direttiva dwar l-iskarf f'każijiet bħal dawn. Għalek jena ma naqbilx illi il-responsabilta il, il, il miex koperta. U fakkarkom dak li għatilkom fil-bidu illi bħalissa aħna għedin uh, neżaminaw il-liġi Ewropea li tkun applikabli u meta naslu. U dina mhux ħaġa li qed tagħmel DGNR imma is-servizzi Kolla illi għandhom xi liġi illi tista' tapplika kull darba illi naraw illi xi liġi partikolari ma tkoprix b'mod sodisfaċenti riski ta' attivitajiet li jsiru l-in mill-xtut tagħna, aħna se mbagħad noħorġu b'inizjattivi xirqa. Eh, tlabtuni natikom kalendarju, aħna m'għandniex xi data eh, partikolari illi aħna Eh, se nsibu soluzzjoni għal dawn l-affarijiet kollha hemm bżonn li aħna ikonna idea rridu ikonna iva kalendarju sabiex nimxu skontu u naqbdu ritmu tajjeb imma aħna lesti illi nieħdu miżuri eh, eh, man man li joħorġu riżultati il-reviżjoni tal-liġijiet eżistenti jista' jagħti riżultati f'qasir żmien per eżempju direttiva dwar responsabilità ambientali bħalissa qed tiġi riveduta u di m'għandax taqsam xejn ma dak li qed jiġri fil-Golf tal-Messiku, imma hemm proċess li huwa provdut mid-direttiva stess li huwa dej bħalissa li jitlob il-Kummissjoni biex tara kif qed tiġi applikata il-liġi u kif qed taħdem il-liġi. il liġi u naħseb illi dan il-proċess għandu jkun finalizzat minna u ftit xhur oħra ma nafx meta eżatt. U naħseb din ikolija opportunità biex nkomplu niflu id-direttiva anke f'dak li rigwarda il-sigurta u sikurezza uh, eh, offshore. Eh, revizjoni leġislattiva uh, fuq smoħrajn tista' tirrikjedi ġimgħat jew xhur oħrajn meta jena tilkom illi mannix nibdew naġlu u noħorġu bliġijiet ġodda, mannix, jiena kont qed nirreferi per eżempju għal liġijiet dwar rekwiziti tekniċi, kultant naraw fil-gazzetti xi referenza għal xi tamir partikolari illi hemm bżonn li jintuża jew m'hemmx bżonn li jintuża f'ġurisdizzjoni partikolari u di dawn eh, jimponu illi dawn isiru obbligatorji wkoll fl-Unjoni Ewropea. Dawn huma d-deċiżjonijiet illi m'għandniex nieħdu ta' malajr uh, eh, sa kemm ma kunux nafu illi l-inċident ma jkunx sar propju minħabba xi biċċa eh, mit-tamir partikolari għal daqsandin tkun trid tiġi sostitwita b'xi ħaġa oħra dwar il-figuri. Iva, għanna figuri dwar kemm hemm pjattaformi u rigijiet hemm 1163 fil- fil-Europa, fil-Bahar tal-Tramontana, fil-Norveġa u kol, 148 rigs illi għedin joperaw u kol fl-istess zoni Imma naħseb memx għalfejn illi naraw, eh, noqodu naraw eżattament kemem rigs eh, f'total sħiħ, għax rridu naraw kemm huma kbar, kemm minnhom qegħdin jaħdmu, kemm l-oħrajn qegħdin weqfin. Ġifiri, memx tip wieħed ta' tamir fl-ibħra tagħna, l-istatistika tagħti ħafna ċifri, imma dan ma jfissirx illi aħna m'għandniex ikunu interessati fl-istatistika, aħna iva għandna informazzjoni dwar il-numru ta' rigijiet li hemm fl-ibħra tagħna, imma mhux l-element essenzjali. Dwar il-font. Forsi ah, ma tilkomx mod ċar bissejjet aktar kmini. Għalek, l-informazzjoni illi eh, tagħna l-industrija u l-istati membri, aħna nafu illi fil-bahar ta' Tramuntana il-font medju huwa ta' design metru dan xol xogħol isir minn eh, font ta' bosta metri sa' madwar 200 metru, l-iktar font ta' 700 metru, ma dan mhux eżempju tipiku. Tipikament il-tħaffir isir ta' bejn ħafna metri sa' 200 metru. Il-medja hija ta' 90 metru. dan kollu xorta hemm Eh, rigijiet illi qegħdin ħafru font ħafna eh, akbar ta' madwar 700 metru mumiex qed ħafru iktar fil-font għaliex il-baħar ta' tramuntana mhuwiex iktar font minn hekk. U eh, iktar ma wieħed joħroġ il-barra fil-Shetland Islands, emmek ovvjament il-baħar huwa iktar font għal daqstant wieħed jista' iħaffar iktar fil-font. Issa, eh, aħna nista' ngħidilkom li għandna kuntatti ma l u l-laqa ta' regolaturi tal-din il-ġimma se jattendu għalija anki eh, rappresentanti tal-autoritajiet ta' supervizjoni eh, fin norveġja u anki l-autoritajiet tal-Faroe Island għalli hemmhekk għandhom autorità separata li għandha responsabilta dik il-ġurisdizzjoni partikolari. Issa dwar li ma liġi tapplika fejn? Din hija xi ħaġa wkoll li rridu niċċarawa għaliex il-liġi Ewropea kemm jekk tkun nazzjonali kif ukoll jekk tkun eh, Ewropea tapplika fl-ibħra territorjali, jiġifieri rip il-xatt il-distinzjoni li saret fl-Istati Uniti l-ewel ftit mili li għaw taħt responsabilta statali, bat kunem eh, responsabilta federali. Fl-Europa, ibħra territorjali li jaqaw taħt il-ġurisdizzjoni tal-istati membri u emmek tapplika liġi nazzjonali u għal daqstant leġislazzjoni Ewropea. L-istati membri jistaw jajdu illi hemm zoni ekonomiċi li huma 200 mil il-bot mixtu tagħhom u kemm huma Eh, jagħmlu eh, poteri fuq dawn il-libħra eh, tantek u ma jridu jaddattaw il-liġi tagħhom. Ija ma jfissirx li dawn hemm zoni illi ma tapplika ebda liġi għalihom hemm ukoll konvenzjonijiet internazzjonali li fihom dispożizzjonijiet dettaljati ħafna dwar il-produzzjoni u l-esplorazzjoni tal-hydrocarbons jew ikunu speċifiċi għal reġjuni partikolari bħal konvenzjoni OSPAR jew huma iktar wiesa l-ambitu tagħhom huwa iktar wiesa imma hemm reġim regolatorju anki għal dawk l-ibħra. Issa, dwar jekk il-Kummissjoni ix se tagħmel riċerka indipendenti fuq is-sikurezza ta' dawn ir-rigijiet, aħna iva għanna sorsi ta' informazzjoni il-Kummissjoni mhijiex fidejn l-industrija u laqas fidejn ir-regolaturi nazzjonali, aħna għanna uh, mezzi kif niksbu informazzjoni u data b'mod indipendenti, aħna ma ma tlabniex li jisir xi studju speċifiku fuq il-sikurezza fi bħra Ewropej imma hija waħda mill-affarijiet li qegħdin nikkonsidrawhom biex naraw x'termini ta' referenza għandna bżonn, x'tip ta' informazzjoni għandna bżonn u għal daqstant x'tip ta' termini ta' referenza irridu nfasslu. Fl-istess ħin, għedin niksbu wkoll eh, statistika kemm l istati membri kif ukoll mill-industrija u eh, staġibt nisma li l-industrija mhix qed tagħti eh, data lill membri tal-kumitat meta talbuha. Aħna tajna lista ta' mistoqsijiet u indikaturi, indikazzjonijiet ta' informazzjoni li aħna għanna bżon din għaddejnija l-komissarju li għaddija l rappresentanti tal-kumpaniji eh, fil-11 ta' Mejju, waqt il-laqa fil-11 ta' Mejju, kienem eh, l-akbar kumpaniji prezenti li qed joperaw fl-Ewropa, imma mhux biss kienem ukoll l-Assoċjazzjoni tal-produtturi tal-gas u tal-żejt u dawn u koll eh, ħadu uh, dawn il-mistoqsijiet sabiex u wieġbu għannom tal-membri kollha tagħhom. U tlabna wkoll indikazzjoni ċara mhux għalfejn f'ċifri imma anki l-approċ li huma jieħdu biex jagħtu garanziji għal-prassi li jużaw l-attaġġament li jieħdu għal ġestjoni tar riskju. Di ma kienieċ l-unika laqa, hemm la oħra li se ssir fl-14 ta' Lulju. Hemmhekk aħna se niddiskutu t tweġibiet li jkunu ċivejna mill-industrija Rridu naraw illi l-industrija taħdem b'mod trasparenti għall-aħħar dwar dak illi jagħmlu mux biss illi huma jgħidulna illi l-affarijiet biex jisarħulna moħna, ovvjament dan huwa importanti, imma għanna bżonn ukoll illi niddiskutu magħhom x'passi qegħdin jieħdu uh, wara d diżastru illi seħ sabiex issaħħu il-sikurezza tal-operat tagħhom u biex issaħħu koll it-trasparenza. L-industrija la ebda dubju edha tiħu bosta miżuri, imma dawn il-miżuri jridu jsiru fid-der sabiex il-pubbliku jifem illi Eh, ikunu jkunu jistaw jaraw xinu jiġri u jkunu jistaw jistaqsu mistoqsijiet rilevanti jekk ikun hemm bżonn. dan żgur se jkompli saħaħ il-konformità tal-kumpaniji u eh, dan don huwa wieħed mill-lanijiet għalfejn aħna qed ikolna dawn il-konsultazzjonijiet mal-industrija u anke mal-awtoritajiet nazzjonali hemmhekk ukoll aħna rridu naraw kemm huma serji fil-monitoraċ u fil-verifika li huma iwettqu il-monitoraċ ukoll huwa punt importanti li aħna rridu nisħqu fuqu. L-azzjoni minn naħa tal-Kummissjoni se sir fuq fejn il-kontribut Ewropew jista' jagħti xi tip ta' valur miżjud f'dak li diġà qed isir u jati forsi livell ola ta' sikurezza, ta' trasparenza u ta' konformità. U dan huwa propju il-ħsieb tagħna. Um. Uh, Kien hemm referenza wkoll għal projbezzjoni tal-xogħlijiet u anke biex nistabilixxu fond jew prattika alternattiva ta' assigurazzjoni obbligatorja iva dawn huma miżuri possibbli li jistgħu jittieħdu naħseb li għadna ma wasanniex biex nkunu nistgħu nistqarru li mumma l-aqwa miżuri, li mija laqwa mizura. miżura. Iżda huwa importanti li naraw x'qegħdin jitalmu l-istati membri minn din l-elezzjoni ta' dan id-diżastru, l industrija l istatam tagħmel l-industrija u jekk tassew hemmx nuqqas jew forsi ħtieġa ta' azzjoni fuq livell Ewropew hemmhekk iva ejja neħdu din l-azzjoni ejja nkunu ambizzjużi f'dan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 DG Environment. Mikjożbok. The cooperation is very close. Uh, the, um, the meeting... Il-laqa li seħħet Sena, il-kooperazzjoni hija rib ħafna fuq il ta' servizzi, il-laqa saħħet fil-11 ta' Mejju kienet ospitata mill-Kummissarju Ottinger, anke mill il-Kummissarju Georgieva, karigata mill protezzjoni ċivili, il-Kummissarju Potocznik dak iż-żmien ma kienx preżenti fi Brussell, iżda huwa kellu l-kap tal-kabinet tiegħu li kien preżenti fil-laqa, u għalhekk it-mexxija politika ġiet assoċjata mill-bidunet. Il-Kummissarji qegħdin rabta sfiqa ħafna mal-passi li rridu jittieħdu, revizjoni tal-leġiżlazzjoni li għaddejja bħalissa hija marbuta minn servizzi differenti, iżda għandna kontat qrib ħafna ma' DG Ambient. U aktar kmini din il-ġimgħa ċevejna kummenti oħrajn minn din id-DG u għalek interazzjoni sfiqa ħafna bejna u bejn id DG Ambient. Aħna l lesti organizzaw grupp ta' servizz bejn nitna tnejn biex inkopru servizzi kollha, inkluż ovvjament DG Environment u nista' nserħilkom raskom għal kwalinkwa tħassib li DG Environment qed jintħeba wara DG Energy jew inkella DG Energy mhux qed jipprova jagħmel l-almu tiegħu biex jgħin biex ikun hemm servizzi kollha li jintużaw. Nista' nserħilkom raskom. Grazzi ħafna dan item dan il-punt fuq l-agenda u ngħaddu għal punt li jmiss, punt taħħari li hija l-mistoqsija bil-fom numru 2010-06 minn Chris Davis u Corinne Lepage fuq id-direttiva dwar il-kwalità tal-fuel il-miżura ta' implementazzjoni taħt l-artiklu 7a ramel tal-atran. Għanna rappresentant tal-Kommissjoni minn DG Climate, Philip Owen, kap tal-Taqsima, jek joġbok. Sir President, grazzi l-kolħat tal-tajtuna din l-opportunità li nġu għawn fostkom biex nitkelmu dwar l-implementazzjoni li għadaddeja frabta mal-direttiva riveduta 98-70 li hija direttiva dwar il-kwalità tal-fuel. Palmenti, intom konxu waħda mir rekwiżiti ta' din id-direttiva hija li niżviluppaw l-emissjonijiet tal-GHGs għal kombustibbli ġej mill-fossili. Dan ix-xogħol ilu għaddej għal bosta snin u għacħar li metodoloġija li nistabilixxu tissib il-bilanċ ġus bejn li kunem ir-reqqa u anki bejn il-komplessitajiet. Aħna konna naħdmu mod intensiv ħafna mal-partijiet interessati u mal-istati membri fuq din il-metodoloġija. Fil-fatt bdejna s-sajf li għadda proċess ta' konsultazzjoni. Dan kompla sa ħarifa f'jannar kenna laqa mal-partijiet interessati mal-istati membri u f'Marzu diskutejna u koll dokument ta' kunċett qabel ma waħġiġna konklużjoni. Il-mira tal komissjoni hija li konna din il-metodoloġija li tiġi adottata sal-2010 u naf li xuħut minnkom kelkom l-opportunità li diskutu din il-kwistjoni mal-Kummissarju Hedergard il-ġimgħa li għaddiet fil-żjara tagħha fi Strasburgu. Issa nixtieq indur għal kwistjonijiet speċifiċi għajna għal din il-kwistjoni. L-ewwel nett fil-konsultazzjoni tagħna fid-dokument tagħna s-sena li għaddiet aħna nkludejna valur għal żejt mhux raffinat u għal ramel tal-qatran u jiena nixtieq ngħid li dan il- din ċifra ġiet minn ejjun speċifiku wieħed. Il-Kummissarju il-Kummissjoni mamliċ evalwazzjoni apposta fir gwart ir-ramel tal-qatran għaliex dan ma kienx parti mill-istudju mill-ċentru konġunt għal riċerka tal-Kummissjoni li jiprofdi s-sisin biex nagħmlu reviżjoni tad-direttiva dwar il-kwalità tal-fuel. Il-ċifri li kienem fil-dokument tagħna kienu differenti, għalhekk aħna konxi li hemm numru ta' rapporti prodotti minn numru ta' entitajiet li jistabilixxu ċifri differenti u aħna konxi ta' dan u konsiderajna dawn il-ċifri bid-dettall. Bħalissa aħna għadna qegħdin niżviluppaw il-metodoloġija xirqa iżda għadha ma mitmuma u għalhekk għadna ma wasalniex b'konklużjoni ta' kif tista' tidher din il-proposta. Għaldaqstant jiena illum ma nistax niprovdilkom x'inhuwa l-approċċ aħari u x'approċċ ħajkun ħajkonna dak li għandu x'jaqsam il ramel tal-qatran jew e, stokki toħra. Nistan serħilkom raskom l-Komissjoni ħat analizza l-azlit kollha disponibbli u toħroġ proposta bilanċata fl-aħħar mill-aħħar. Hemm ukoll mistoqsija li Mija marbuta mal-mira ta' 6% u ċertament li aħna nistennaw minn din il-mira tiġi minn zida tal-użu tal-biofuels sostenibli u anke mill-użu tal-elettriku mill-lejun rinnovabli li ħaj jiġu ntużati fl-aħħar mill-aħħar. Jekk ikun hemm zida fil-fuel ġej mir-ramel tal-qatran li jiġu importati dan l-Unjoni Ewropea, u bħalissa mem lebda eh, zejt mux raffinat li tiġi importat mir ramel tal-qatran, dan jimplika ovvjament possibilment il-ħtieġa li il-fornituri tal-fuels jikkonsidraw iż-żieda tal-biofuels jew kellha mezzi oħrajn biex innaqsu l-intensitajiet tal-GHGs biex nilħqu l-mira tagħna ta' 6%. Grazzi President. Grazzi ħafna. Amma, Lower Chris Davis, mbagħad Kriton Arsenis, mbat it-tielet Bas Eckhart. Hemm xi talba oħra l-kelma? Chris Davis, grazzi President. Aħna l-Kummissjoni għalunna li ma stawx ituna tweġiba din il-mistoqsija u li x-xogħol għadu mhux lest. Tant xi tweġiba eh, tajba ħafna iżda natu merħba ħbalix il-proċess jidher li għadu miftuħ li hemm ħafna ħsib għaddej u li d-deċiżjonijiet għadhom ma saħħux. Forsi l-laqgħa mal-Kummissarju ta' ġimgħa li għaddiet kienet ta' valur miżjud biex nikkonċentraw ħsib tagħna fuq din il-kwistjoni. Il-Kummissjoni jafu li kien hemm ħafna allegazzjonijiet li ġiet influenzjati mill-pressjoni mill xell mill-Gvern Kanadis biex tbiddel il-mira li bdiet fil-flabosta dokument. Referenza partikolari kienet fuq ċifra li ġiet proposta fl-abbozza dokument li ġiet minn sors speċifiku. Jien għandin nota hawnhekk li tgħidli li kien hemm aktar minn 12 studju mexxija mill-Gvern Kanadiż u xell u l-medja ta' dawn l-istudji għandhom jagħmlu ċifra ta' ramel tal-qatran għal 106 grammi. Aħna fil-Kummissjoni naraw 107 grammi. Nistaw naddu b'dawn il-ċifri iżda memx tweġiba speċifika mill-Kummissjoni bħalissa għal dan din il-kwistjoni. Il-kwistjoni fundamentali kienet ċara li l-mira ta' din il legislazzjoni hija li naqsu l-emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju u jekk niksbu z żejt jew l-petrol mir-ramel tal-qatran dan jista' jfisser li jkun hemm żieda fil-emissjonijiet tal-biossidu eh, tal-karbonju u ovvjament hemmhekk il-benefiċċju tal leġiżlazzjoni jiġi mnaqqas. Naħseb il-Kummissarju taqbel ma' dan. Jiena nittama li l-Kummissjoni tikkonsidra dem aktar fid-dettall, għandha taraf li hemm rida politika f'din l-Kamra u anke fil-Parlament li l-leġiżlazzjoni tassow tagħti ċifra partikolari għal ramel tal-qatran u jekk il-Kummissjoni toħroġ proposta ta' komitoloġija li ma tagħmilx ma tqis rekwiżit bħal dan, aħna lesti li ma naċċettawx il-leġiżlazzjoni kollha kemm u għalhekk jiena sodisfatt li l-Kummissarju qed ħares dawn l-affarijiet bid-dettall u nħarsu mill-qudiem biex nisimgħu minn għandha. Grazzi. Arsenis. Grazzi, Sur Arsenis. Grazzi, President. Jiena naqbel mal-kummenti ta' Chris Davis u nishtiq ngħid li l-Kummissjoni għandha ċerċu inċertezza dwar id-data u dan kien il-każ ukoll għal biofuels u għalhekk il-Kummissjoni fir-rigward il-biofuels introduċiet l-approċċ tal-ibridi li kunem valur differenti li jiddaħħal. Mbagħad il-kumpaniji jgħatu prova li l-produzzjoni tagħhom kienet ċifra differenti fl-istess ħin mbagħad ikollok telf ta' data b'dak il-mod u għalhekk il-Kummissjoni għandha ħafna esperjenza għaliex diġà għaddit minn dan il-proċess kollu u jidher li hemm diskussjoni fil-Kummissjoni li għaddejja u qegħdin jiddiskutu l-approċċ tal-ibridi. Iżda fl-istess ħin la darba qegħdin iqisu Eh, ċifra għal ramel tal-qatran, dan din ċifra ħat jagħmel ħat qis it-tibdiliet nafu li hemm ħafna tibdiliet fl-użu tal-art fil pereżempju fil-foresta boil u nafu li nistgħu nżidu l-isfruttar tal-ramel tal-qatran u dawn huma postijiet importanti anke għall biodiversità Grazzi. Dziękuję. Pan Bas Eichhout, a jako ostatnia zabierze głos pani Linda. Onorevoli Baseka, umbat lek Linda McAven. Aħna rridna tweġiba, iżda intom għadkom ma tistax ittuna tweġibiet kollha, iżda almenu għandna tweġiba, jew forma ta' tweġiba. Jiena nixtieq ngħid li jiena qed nippruvaw insibu bilax tajjeb bej r u bej il-pis amministrativ. Aħna l-koll nistaw naqblu, ek, jek tajtek, li rridu nsibu bilanċ, iżda ma nistax nifhem l-argument tal-pis amministrativ. Dak il-rigward jekk nħarsu lejn istudji li hemm, dawn qed tutuna sinjal ċar ta' xinija ċifru tal-emissjonijiet u għalhekk jista' jkollna valur fiss li mbagħad jista' jiġi applikat għal tabella li hemm bħalissa bħal pereżempju għaż-żejt mhux raffinat, għal fuels liquidi, għal gas naturali u għalhekk li nżidu ċifra hemmhekk ma tantx hija pis amministrattiv għall kommissjoni Forsi hija pis amministrattiv għal kumpaniji tal-fossil fuels iżda jekk niftakru x'għamilna bid-direttivi tal-Jun Rinnovabbli għamilna pażni twal fuq il-valuri fissi għal bioindustrija, għal l-industrija tal-affarijiet tal-sorsi rinnovabli, umbat najdu li jekk nagħmlu ċifra għal fossil fuels din hija xi ħaġa li jistgħu laħqu magħha għaliex l-industrija tal-biofuels għandha affarijiet oħra xi tħares. L-industrija taż-żejt qiegħda tgħidilna li ma jafux eh, x'inhija ċifra tar-ramel tal-qatran iżda dan mhux minnu għaliex tit tagħmel tajjeb li jkun hemm riforma fil-raffineriji tiegħek. Qed inħallsu għal ramel tal-qatran u għalhekk jafu eżatt kemm hemm ramel tal-qatran. Jekk għandhom it-tamir kollu jafu kemm meta ħallsu għalih, huwa faċli ħafna li qisu l-ċifra ta' missjonijiet għalihom ukoll u għalhekk il-pis amministrattiv naqblu rridu kun hemm bilanċ iżda ma narax li hemm pis amministrattiv għal kumpaniji taż-żejt. Xejn affattu. L-aħħar argument ta' Sur Owen qed jgħid huwa li l-importazzjoni tar-ramel tal-qatran huwa baxx ħafna iva iżda nafu wkoll jekk inħarsu lejn ir-riservi ta' Shell 25% huma r-ramel tal-qatran, kwart huwa r-ramel tal-qatran, u għalhekk jekk naraw x'se jiġri fil-ġejjieni ir-ramel tal-qatran ħajkunu parti mill portafol li aħna qegħdin indaħlu fil-karozzi tagħna fil karburant u għalhekk aħna rridu ċifra għarramel ramel tal-qatran huwa faċli ħafna hemm l-istudji huwa faċli li l-kumpaniji isuħ u għalhekk jiena nixtieq ngħid li nilqa il-kummenti tal-Kummissjoni iżda nistenna li ftit ġimgħat ikun hemm ġdida valur miżjud għal ramel tal-qatran għax il-koll nixtiequ niksbu it-tnaqqis li hija l-lan tad-direttiva dwar il-kwalità tal-fjuri. Grazzi. Proszę o zabranie głosu panią Lindę McEwan. Grazzi, Signora McEvan. Kollegi qabli qalu ħafna u kull ma nixtieq inżid huwa li wara l-laqa tal-ġimgħa li għaddiet mal-Kummissarju smajna ħafna għajdut li huwa impossibbli nagħmlu xi ħaġa dwar ir-ramel tal-qatran. Iżda issa qed jgħidulna li bħala tweġiba l-mistoqsija orali għadhom għadu xogħol għaddejja għadna m'għandniex l-affarijiet ċari ma nispjega għala ċifra sparixiet mis-sena li għedit sissa u issa nisimaw li għadkom għedin tħarsu lejn din ċifra. Ma rridux nibatu sinjal politiku li ċittadini li r-ramel tal-qatran għanda tkun sorsa u lini ta' zejt u naħseb li jekk irridu nkunu serji fil-ġlida tagħna kontra tibdil fil-klima ma rridux naħarbu minn din il-kwistjoni hija xi ħaġa serja mill-gruppi politiċi kollha naħsbu hekk u għalhekk inħarsu l qudiem għax-xogħol minn naħa tal-Kummissjoni. Dziękuję bardzo. Czy mm, pan Filip Owen chciałby jeszcze... Grazie ħafna. Filip Owen, tixtieq twieġeb? Mik jozbuk. For your comment. Grazie għal kommenti tagħkom. ċertament kien hemm ċertu mistoqsijiet li tqajmu fost il-kummenti nixtieq nwieġeb Waħda kienet marbuta mal-approċċ bridu l-biofuels, din hija dokumenta konsultazzjoni iżda ma ntlaqatx minħadd fl-aħħar mill-aħħar. U għalhekk ma nsegwejniex din ir-rotta. L-istati membri u l-partijiet interessanti kienu aktar ħarqana li kollom valur fiss aktar sempliċi li jkun aktar faċli u prattiku li jiġi implementat. It-tibdiliet fil-Kanada jiena mhux għet naraf li kwalinkwa studju ħirġin mill-Kanada jew ek ħajbidlu l-kwistjoni, ma nafx jekk hix kwistjoni kbira jew fi rigward l-missjonijiet tal biosidu tal-karbonju u għalhekk hija kwistjoni miftuħa issa. Jiena qed dan bosta drabi mal-Kanadiżi. Il-fatt li aħna nżidu valur fis din hija biex innaqsu l-pis amministrattiv dan għaliex minħabba l-fatt li l-fornituri tal-fuels daw li huma responsabbli għal dan xogħol iridu jitrattaw u jaħdmu b'ċifra waħda u mhux joqogħdu jagħmlu tajjeb għal katina kollha ta' avvenimenti biex jiddeterminaw eżattament x'kienu l-passi kollha u għal daqstant x'inhuwa r-riżultat veru propju. Għalhekk aħna preferejna li konna ċifra waħda u għalhekk għandha itnaqqas il-pis amministrattiv. Aħna konxi li hemm stok ħazna kbira ta' żejt fil rizervi ta' żejt jew ir-ramel tal-qatran fil-Kanada u ċertament rridu naraw kif il-kummerċ ħaj Iżda skont l-informazzjoni tagħna mill- l-Aġenzija Internazzjonali għall-Enerġija mem lebda ramel tal-qatran ġej mill-żejt mhux raffinat li qed jidħol fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Dziękuję bardzo i na tym, w tym punkcie zakończyliśmy. Grazie ħafna u bek nistaw ntemmu l-laqa tal-lum data tal-qalimis ħasseħ fi Brussel fi 13 ta' Lulju mit-3 sa' 6 u nofs ta' warlof senar. Ħaniltaqgħu l-14